Thank you, Chair. Honorable Chair and uh, dear members. Membri, kollegi, l-ewwel qabel kollox nixtieq nirringrazzjakom għal dawn il-mistoqsijiet kollha li intom għajjimtu u l-iskambju tajjeb ta' idejat. Jekk jiena nikseb l-appoġġ tagħkom u l-fiduċja tagħkom dawn il-klim tijaj ħajsiru r-realtà. Jena waqt dan is-smieħ provajt natikom id ta' din l-azzjoni x'tista' tkun flimkien magħkom mal-istati membri li msieħba soċjali l-Kummissjoni l-ġdida tixtieq tinvesti fil-kupru ekonomiku, tixtieq tkattar u tħaddan l-impieg aħna nixtiequ l-nejnu l-dawk li qed ifittxu x-xogħl jerġgħu jitlu fid-dinja tax-xogħol sabiex huma wkoll jizdidu l-mobilità tagħhom, il-ħiliet tagħhom aħna nixtiequ naċertaw l-aħjar protezzjoni soċjali possibbli kemm għal dawk in-nies li qed jaħdmu dawk li le u rridu aħna nsaħħu ġita kontra l-faqar. Aħna lan tagħna ħajkun li jkollna kondizzjonijiet b'saqħithom u tajbin ta' xogħol aħna se niġġieldu kontra dumping soċjali u abużi oħrajn u aħna se niġġieldu għal l-opportunitajiet indaqs u ġusti fuq is-suq tax-xogħol. Dawn huma l-għanijiet li huma ċari li aħna se nfasslu għalija Mela, jiena nixtieq sabiex nikseb dawn l-għonijiet se nisfrutta l-istrumenti kollha dispożizzjoni tagħna il-Kummissjoni se timmobilizza xi 300 biljun euro għal ħolqien tal-impjiegi ma taħt il-budget tiegħi, jiġifieri xi 10% tal-budget totali tal-Unjoni Ewropea jiena se niffoka il-fondi kollha disponibbli fuq l-anijiet li għadni kif id-diskrivejt, ġifiri l-ħolqin tal-postijiet tax-xogħol, is-sisiħ tal-protezzjoni soċjali u ġlida kontra l-faqar. Il-garanzija għaż-żgħażagħ din tkun fost l-ikbar prioritajiet tiegħi u jiena nixtieq li dan l-istrument jiġi implementat biskib mill-Istati Membri kollha mingħajr domin blan li ikolna r-riżultati li nison nkejluhom u li jibqaw mana u il riformi meħtieġa jridu jisiru fl-istati membri u koll dawn u l-istati membri koll ħajġu ġudikati fuq il-performance soċjali tagħhom. Il-kollegi, il-Kummissjoni l-ġdida għandha l-ambizzjoni li tagħmel dan b'mod faqda fi spirtu ta' għaqda f'taħt it-mexxija ta' Jean-Claude Juncker u ħanamlu dan ukoll flimkien ma' dan il- Parlament Ewropew bħala msieħeb imma ovvjament flimkien ma l-istati membru l-partijiet interessati wkoll aħna nafu li għandna sfidi kbar qudiemna u nistgħu aħna niksbu suċċess biss jekk naħdmu u naħsbu wiċċna ma' dawn l-sfidi flimkien. Jekk ħames snin oħra nistgħu naraw li l-Ewropa għandha iktar postijiet tax xogħol u inqas faqar u mbagħad u għafdak iż-żmien biss li nkunu nistgħu naraw li vera għamilna xaġa differenti għannies u kif tilkom jiena fil-istqarrija tiegħi inizjali l-Ewropa jadwar in-nies. Grazzi għall kooperazzjoni jena ħarqana li nikkoopera ħafna magħkom. Grazzi. Once again, thank you, uh, Madam Tyson. And Grazie ħafna Sinjura Tyson. Nixtieq nirringrazzja l membri kollha li ħadu sem f'dan is-smieħ il-laqa tal-koordinaturi. Din il-laqa sir in kamera sabiex is-smieħ jiġi evalwat mis-sija sa satin fis-sala ASP 5G 2 koordinaturi mela laqa tal-koordinaturi għall valtazzjoni ta' dan is smigħ fis-nissija sa' satejn fi ASP 5G2. Grazzi lil kulħadd.